Odux nifrinkaw, ma jkunx meħtieġ iktar, ma jkunx hemm bżonn ta' riformi oħra, għaliex dejjem ħajkun hemm xi ħadd min ser iħallas u għalhekk ir-riskju morali ħajkompli e, jizdiet li sijar ħajvota kontra li xaħna kontra l-introduzzjoni ta' taxxi ġodda. Grazzi. Grazzi ħafna sur Klute.